ċe 3050 hija kkuntattjata ikkonnettjata anzi mal hija konnessa mal hemiċiklu sabiex kun jistgħu jsegwu il ħidma tagħna u fl-istess ħin kont inżommu distanza soċjali rekwiżiti. Id-deputati li ser jitkellmu huma mistiedna li jieħdu posthom hawnhekk fl-hemiċiklu u għandhom jieħdu posthom fejn hemm isimhom. Id-deputati illi mhumiex fil-lista ser ikuni gwidati mill-messaġġiera lejn il-posti l-oħra disponibbli. Nixtieq ninformakom illi fiż-żewġ sali hemm reġistru u l maskri illi kopru l-imnieħer u l-ħal huma obbligatorji dawk illi iridu jintervjenu mingħajr ma jilbsu l-maskra jridu jibqgħu fis-sala biss għal matul il-diskors tagħhom. Għana qed inkomplu is-sessjoni li twaqfet il-15 ta' Mejju tal-2020. Dakinhar ġew approvati t-testi u tqasmu lilkom hemm xi kummenti dwarhom le m'hemmx osservazzjonijiet mela l proċess jista' jiġi approvat ħanamel xi eh, għandi xi avviżi l-grupp ICR e komunika deċiżjoni ta' modifikazzjoni għal nominazzjoni ta' delegazzjoni. Din deċiżjoni ser tistgħu issibuha fil-proċess verbali tal-laqa ta' illum u ser tibda tapplika applika data ta' dan il- ta' din id-deċiżjoni hemm seba' atti li fil-fatt ser ikunu applikati fil-proċess verbali. Ngħaddi issa għall-ordni ta' ħidma l-proġett eh, ġie approvat fil-konferenza ta' presidenza fil-19 ta' Mejju skont artiklu 157. Jiena marċevejt l-ebda talba għal modifika għal dan il-proġett u għall-ordni tal-ħidma. L-ordni tal-ħidma għalhekk tista' tiġi meqjusa bħala approvata. U l-ordni ta' ħidma hija issa fissa. Ser ikun diskussjoni fuq il-pjan tal-Kummissjoni, pjan Ewropew għal kupru ekonomiku tal-UE nixtieq infakkar l onorevoli deputati li dan il-punt mhux se jkun hemm catch il-proċess catch tiegħi għalih u għalhekk mhux se jiġi aċċettat il-blue card nixtieq nsellem lill-President von der Leyen u il kulleġġ kollu tal-Kummissarju. Nixtieq ringrazzjahom tal-li qegħdin hawnhekk prezenti. Nati issa l-kelma lill-Ministru Prinjez fisem il-Kunsill. President, Honorable Members. President, Honorable Membri, grazzi tal-li l-opportunità li ngħid kelmtejn dwar il-pakket tal-Kulpu tal-Unjoni Ewropea li ġi sottomess mill-Kummissjoni llum. Dina da xaġa ġdida u d-delegazzjonijiet għadhom qed jistudjawha għalhekk tifhmu li jiena nix pożizzjoni li indirizza s-sustanza tal-proposti ħajkun hemm okkażjonijiet oħra sabiex dan isir. F'dan l-istadju nixtieq nfakkarkom kif il-presidenza għandha f'moħħa li tmexxi xogħol il-qudiem l-ewwel ser nibda bl-aspettattivi. Fl-aħħar ta' April il-mexxejja qablu sabiex jiġi stabbilit fond ta' kupru li huwa meħtieġ urġenti. L-aspettativa hi li dan il-fond ikun kbir biżejjed li jkun jista' eh, jindirizza s-settur li għandhom bżonn u jgħin lil żoni ġeografiċi l-iktar li għandhom bżonn sabiex nindirizzaw din il-kriżi eh, li m'għandix l-ebda preċedent. Hemm bżonn li noħorġu bi proposta li tkun skont il-sfida li qed naffaċċjaw. Il-Kummissjoni hija mistenni li tiċċara rabta mal-MFF illi skont il-mexxejja trid tiġi aġġustata sabiex indirizzaw il-kriżi attwali u l-konsekwenzi tagħha. Bħala tweġiba għal din il biċa xogħol, il-Kummissjoni ħejjiet proposti orizzontali dan il-pakkett li fil-fatt ġi preżentat illum. Il-gwida politika kienet ċara, id-delegazzjonijiet ser jivvalutaw il-pakkett f'dan id-dawl u ser jaħdmu fuq id-dettalji. Anzi, il-ħidma fuq dettalji ser tibda issa. Il-presidenza ser torganizza ix-xogħol u tifoka fuq l-urġenza il-xar li għadal il sati membri qalu li jridu jirħu ftejim kemm jista' jkun malajr. Il-koll nafu li l-żmien għaddej u rridu naħdmu kemm jista' jkun malajr. L-ekonomija tagħna għandhom bżonn dan u ċ-ċittadini jippretendu dan. Għalhekk hija responsabilità tal-Presidenza illi tmexxi x-xogħol il-qudiem fuq il-proposta tal-Kummissjoni mingħajr l-ebda dewmien fid ta' dan, il-Ministri tal-Affarijiet Barranin kellhom anzi, il-Ministri tal-Affarijiet Ewropej kellhom diskussjoni fuq l-irkupru ekonomiku soċjali tal-Unjoni Ewropea, inkluż MFF aġġustata kif ukoll istrument tal-kupru Il-dunġi diskuss permessa video konferenz il-bira fuq l-agenda tal-Koreper u koll ressaqna l-ewel diskussjoni għal wara l-prezentazzjoni tal-ewel pakket li saret illum. lum Ser ikun hemm bżonn ta' xogħol tekniku wkoll sabiex nifhmu l proposti qabel il-mexxejja jkunu jistgħu jagħmlu eh, diskussjoni fid-dettall. U dawn id-diskussjonijiet eh, ser nagħmlu bl-aħjar mod bit-teknoloġija li għandna aħna ser eh, nsegwu wkoll l-opinjonijiet tal-Parlament matul din il-ħidma u ser nżommu f'moħħna l-aħħar riżoluzzjonijiet li ġew adottati meta kont niddiskutu l-MFF u l-pjanijiet ta' irkupru u risorsi. Kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet hija xred essenzjali f'dan il-proċess. Kif fuq livell settorjali kif ukoll fuq livell orizzontali. Jien se nħodu l-okkażjoni sabiex nfakkarkom li lil mill-ftehim tal-MFF hemm eċiren ta' diskussjonijiet oħra. Dawn huma programmi li dawru il- pjanijiet fazzjonijiet hemm bżonn li nagħmlu kemm jista' jkun progress fuq livell settorjali. Irridu nużaw bl-aħjar mod il-ħin li għandna disponibbli aħna. Dan din hija responsabilità tagħna lejn il-beneficjarji, l-SMEs, l-studenti, l-awtoritajiet lokali u oħrajn. Illum qabel illum eh, iktar minn qatt qabel ser ikollhom bżonn tagħna sabiex il-proġetti tagħhom ikunu jistgħu jitmexxew l qudiem Dan ser jixpruna l qudiem l-ekonomiji tagħna u għandu jgħin lill-ċittadini tagħna. Aħna ħerqala naħdmu flimkien sabiex inkunu nistgħu nilħu l-aspettativi taċ-ċittadini tagħna. Grazzi. Grazzi, Ministru, issa nagħti l-kelma lill-President von der Leyen jogħġbok. Grazzi, Sur President, Signori, Deputati. L-Europa hija mibnija mill-ġenerazzjonijiet u kull ġenerazzjoni għandha l-istorja tagħha għal eh, ġenerazzjoni illi bdiet l-Unjoni Ewropea huma rridu illi edu l-pedamenti fi żmien meta kien hemm biss tkissir il-ġenerazzjoni ta' wara kompli taħdem sabiex ikun hemm iktar ħelsien u tkompli tibni fuq saħħa ekonomika billi bniet eh, ekonomija waħdanija u eh, munita waħda. Umbat il-ġenerazzjonijiet sussegwenti komplew jaqdu l-Ewropa billi laqgħu lil ħutna Ewropej l-oħra fil-qalba tal-Ewropa. Dawn il-ġenerazzjonijiet kollha u dawn is-suċċessi kollha imbnew fuq dak illi eh, ġie spirat fil-passat. Il-passat ispira l ġenerazzjonijiet ta' wara mhux dejjem forsi uh, segwejna l-iktar dajef, iżda ridna insibu deċiżjonijiet eh, u punti komuni. Dejjem għażilna illi nimxu l-qoddim flimkien għaliex eh, l-iktar miżuri ambizzjużi fluwe dejjem huma dawk il-miżuri li jippermettewna illi nibnu Ewropa b'saħħitha li qatt ma kien hemm bħala eh, fl-istorja tal-Ewropa. Bħalissa se niffaċċjaw żmien li se jiddefinixxina. Kollox beda minn virus tan żgħar li ma nistgħux naraw bajnejna, dan wassal għal kriżi tan kbira li ma nistgħux noħarġu minnha. Il-mudell uniku tagħna qed li ilu 70 sena qatt ma affaċċja taqseg diffikultà il-beni komuni li bnejna bejnietna qed eh, jintlaqtu l-affarijiet illi eh, dejjem sibna li se jkunu hemm issa m'għadhomx. Irridu nerġgħu nagħmlu s-sitwazzjoni ġusta għal kulħadd. Hemm erba' libertajiet illi jridu jerġgħu jingħataw lura. Il-kriżi qed ikollha effetti fuq il-effetti kbar fuq il-pajjiżi kollha. U Dan ma, jistix, ma jistax jiġi solvut mill-ebda pajjiż waħdu. Kumpanija falluta fi stat membru wieħed eh, tforni kumpanija oħra eh, f'pajjiż ieħor. Jekk ikollna eh, ġufija f'parti mill-ekonomija Ewropea, din ser taffetwa l-sezzjoni oħra fl-Ewropa. Din xi ħaġa ħafna ikbar minna. Dan huwa l-moment tal-Ewropa. Qed naraw li hemm effetti eh, fiskali u ekonomiċi madwar l-Ewropa, hemm diverġenzi u l-nuqqasijiet eh, twessaw iktar. Irridu li insibu bilanċ bejn l-opinjoni differenti u kemm sim ta' pis. U għal darboħra għandna din l-istess għażla jew ser naħdmu għal rasna u nħallu l-pajjiżi u r-reġjuni u n-nies jaqgħu lura u naċċettaw li jkollna unjoni ta' min għandu min m'għandux, jew inkella nimxu flimkien. Nieħdu pass kbir il qudiem flimkien, inwittu triq għal ċittadini tagħna u għal ġenerazzjonijiet li ġejjin. U għalija id-deċiżjoni faċli jiena rrid li nieħdu pass kuraġġuż flimkien il-qudiem. L-Ewropa qiegħda f'pożizzjoni unika li tista' tinvesti fir-kupru kollettiv u futur komuni. Fl-Unjoni tagħna il-kumpaniji u il- nies jiddependu fuq xulxin. Fl-unjoni tagħna l-koeżjoni, l-konverġenza u l-investiment huma tajbin għal kulħadd u fl-Unjoni tagħna nafu illi l-iktar miżuri kuraġġużi huma l-aħjar u l-iktar siguri għall futur U dan huwa għaliex il-Kummissjoni qed tipproponi llum strument ta' rkupru ġdid bl-isem Next Generation EU li jiswa 750 biljun euro. U dan ser ikun fuq il-budget fuq medda twila ta' żmien tagħna ta' 1.1 triljun euro. Next Generation EU flimkien ma' l-MFF ilaħħaq il-1.85 triljun euro. Et eh, u dan flimkien mal-534 biljun euro li diġà kemmbil bil fuqhom min-naħa tal-istituzzjonijiet. U dan ifisser illi ser jiġu dedikati 2.4 triljun euro kollox ma kollox. Ħan ispjegalkom sinu kif ħajaħdem Next Generation EU. Il-flus ser niġġenerawhom billi nżidu l limitu fuq ir-riżorsi propji biex b'dan il-mod ikun nistgħu nistelfu l-flus mis-swieq finanzjarji. Dan din hija ħtieġa ehm, urġenti u teċezzjoni minħabba kriżi urġenti u teċezzjoni. Ser ninvestu sabiex in eh, sewwu il-soċjetà tagħna nibbilanċjaw mill-ġdid il-budget il-budgets differenti madwar l-Unjoni Ewropea. Għaliex qed nagħmlu dan kollu? Irridu naġlu. Naġlu lejn futur reżiljenti bbażat fuq teknoloġija u favur l-ambjent. Għaliex għax dan huwa l-futur ta' ġenerazzjoni li jmiss Ewropea. Ġenerazzjoni li hija maquda fuq livell maquda konnessa fuq livell dinji u tħoss li din hija pjaneta waħda li hija ta' kulħadd. Irridu nippromuovu id-dinjità u l-istat ta' dritt. Aħna determinati li nżommu l-gvernijiet iktar kontabli fil-ġlieda kontra tibdil fil-klima u nsalvaw in-natura tagħna din ġerazzjoni illi jaxprunata minn idealiżmu u temmen illi l-Unjoni Ewropea għandha taħdem għal iktar u aħjar. Għalhekk apparti li nuru solidarjetà sabiex nerbu l-kriżi tal-lum, il-ġurnata jiena nixtieq nipproponi wkoll patt ġenerazzjonali ġdid għal għada iva. L-effetti ta' din il-kriżi jfissru illi hemm bżonn nagħmlu investimenti fuq eh, livell li qatt ma rajna bħalu. Però dan se nagħmluh b'mod li ġenerazzjoni li jmiss Ewropea tkun tista' taħsad il-frott ta' dak li nagħmlu aħna llum għada. Irridu niżguraw li l-Unjoni Ewropea tagħna tkun neutrali fil-klima, hija diġitali, hija soċjali u tkun ukoll attur b'saħħtu fil-futur biex nagħmlu dan kollu Next Generation EU ser jinvesti fil-prioritajiet komuni tagħna permezz tal-programmi komuni Ewropej. Onorevoli membri, jiena dejjem ħerqana li niżgura illi din il- dan li dan il-parlament l leħen qawwi f'dak li nipproponu. Aħna rridu ninvestu dawn il-fondi permezz ta' budget Ewropew u permezz ta' dan qed niksbu dan kollu. Irridu nsaħħu l-suq waħdieni dik il-magna ta' prosperità, ta' innovazzjoni. L-istat membri kollha jridu jinvestu u jaħdmu f'teknoloġiji ġodda li ser waslu għal innovazzjoni u uh, industriji notfa. Il-Patt Ekoloġiku Ewropej u Orizzont Ewropa ser jiġu msaħħa u ser naħsbu naħdmu fuq kull livell u ninvestu fuq kull livell mill-5G sa' djar intelligenti u favor l-ambjent. Next Generation EU ser timmultiplika il-fondi għal fond ta' transizzjoni ġusta u l-ebda stat membru mandu jkollu għalfejn jażel bejn li wieġeb għal kriżi jew li investi fin-nies. Għalhekk Next Generation EU ser iżżid eh, l-appoġġ għal għazzazax u għall-edukazzjoni sabiex dawn ikollhom il-ħiliet li hemm bżonn sabiex jadattaw rwieħhom għal din id-dinja li nkollu tinbidel. Dan il-proġett tagħna ser jgħin lil kumpaniji b'saħħithom illi għamlu deċiżjonijiet tajba matul is-snin. Iżda li issa f'daqqa waħda sabu ruhom f'diffikultà minħabba l-kompetituri għandhom iktar aċċess għal flus u kapital frisk ser ninvestu f'teknoloġiji ġodda favur li huma favur l-ambjent. Ser niżguraw li l-Ewropa tibqa' fuq quddiem foqsma bħal intelligenza artifiċjali il-bidja il-bidja bi preċiżjoni u aspetti oħra li huma favur l-ambjent. Aħna rridu li l-ekonomija tagħna tkun iktar reżiljenti għall kriżi tal-futur. Dan l-investiment ser ikun ġit komuni Ewropew ser juri il-valur veru tangibbli li wieħed ikun parti mill-Unjoni. U fil-fatt ser aħna ser nkunu sidin tagħha. U apparti minn hekk il-Kummissjoni ser kollha 750 biljun euro għal ġenerazzjoni EU. Minn dan it-total 500, biljun ser ikunu motija f'grants u 250 biljun f'self li għaddu mbagħad għal fidejn l-istati membri. Sinjuri membri onorevoli, nixtieq niċċara li dawn il-grants huma investiment komuni fil-filġejjieni tagħna lkoll. M'għandhom xejn x'jaqsmu mad-dejn akkumulat sissa minnaħa tal-Istati Membri. Dawn huma fondi li ġejjin mill-Budget Ewropew li ġejjin mill-kontribuzzjonijiet ta' kull stat membru. U dawn il-kontribuzzjonijiet jkunu maħsuba bħala investiment fil-prioritajiet tagħna, l prioritajiet tas-suq waħdini fid-diġitalizzazzjoni, l-European Green Deal, ir-reżiljenza tal-Unjoni Ewropea u fuq il-proġetti l-oħrajn ta' priorità. Il-budget Ewropew dejjem saħħa fuq l-iktar affarijiet importanti u prioritajiet. Importanti li ninvestu dejjem hekk għamilna aħna eh, eh, fil-budget għal-iktar għaqda, għal-iktar eh, sostenibilità. U l-Unjoni Ewropea tagħna hija l-prova ħajja tal-fatt illi dawn il-proġetti tal-mod kif dejjem fassalna l-budget jaħdmu tajjeb Jiena naħseb li dawn l-investimenti li ġejjin mill-budget Ewropew ħajkunu qegħdin joffru varjetà sħiħa ta' proġetti u Next Generation EU huwa proġett ta' investiment għalina lkoll. Aħna fl flimkien fil ġejjini tal-Ewropa u anke qegħdin ukoll inħarsu lejn it-tip ta' kontribuzzjoni li ħajkollna nwasslu il-qoddim ta' kull stat membru. U għandna wkoll proposta ġdida. Din proposta tista' tkun bbażata pereżempju fuq il-negozjati jew nkella fuq taxxa fuq is-CO2 ħalli bekk tista' twassal għal ċertu bilanċ fil- fil-negozji ta' bej il-pajjiżi nkella taxxa ġdida tħalli bekk dawk il-pajjiżi u l-kumpaniji l-iktar onja jkunu jistgħu jagħtu l-kontribuzzjoni ġusta. Jiena naħseb li għandna nkunu ambizzjużi u għalhekk nitlobkom li tappoġġawna bisħieħ. Meine Damen und Herren Abgeordnete. Sinjuri membri onorevoli, naħseb issa wasal il-waqt li nieħdu deċiżjoni t tajba Dawk kollha illi jixtiequ l lura minn jihdu deċiżjonijiet importanti bħal dawn, mill milli għada pitata żgur li ħajkollom iħallsu iktar milli qed jippruvaw ifadlu llum il-ġurnata minħabba li l-prezz ħajkun għoli jekk aħna ma ninvestux, jiena naħseb illi importanti illi f'din is-sitwazzjoni ta' kriżi importanti li nieħdu azzjoni li hija ġustifikata u li hija adattata s-sitwazzjoni li aħna qegħdin ninsabu fija u qegħdin għaddejjin minnha jien naħseb li rridu nitbedu minn daw il-preġedizzi, rridu nħadnu din l-idea ta' Ewropa maquda. Jiena naħseb illi verament hija opportunità kbira ħafna li eh, l-Ewropa tibqa maquda u naħseb li għandna responsabilità kbira biex nagħmlu l-iktar ħaġa tajba. Verament nistgħu nibbażaw il-pedamenti għal Ewropa iktar diġitali, iktar b'saħħitha, iktar soċjali u li hija Ewropa ħjar minn qabel. Aħna 50 sena ilu nafu l-missirijiet naħadu l-ewwel pass kuraġġuż ħafna u waqfu Ewropa li tirrappreżenta l-paċi u l-prosperità. Illum il-ġurnata wasal reġa' il-waqt illi aħna nikdbu l-kapitlu li jmiss tal-ġenerazzjonijiet tal-ġejjini u nieħdu l-pass kuraġġuż li jmiss ħalli verament ikollna Ewropa sostenibbli. Aħna verament dovuti li namlu dan għanna dmir, namlu dan għal-ġerazzjoni tal-ġejjini. Viva l-Europa! Eh, Maria, qual è? Grazie, grazie Presidente. Grazie ħafna, President l net nett qabel ma ngħaddu biex nisimgħu il-membri tal-gruppi politiċi jiena nixtieq illi il-membri parlamentari illi intalbu biex joħorġu eh, minn missala sala u jitilqu minn dan il-post li bħalissa qegħdin bil-qeda fih biex minħabba raġunijiet ta' sigurtà jekk joġobkom obdu daqsxejn dak li qed jingħaddilkom minħabba illi dawn huma raġunijiet ta' sigurtà. Ġifieri inti pereżempju bil fuq fin-numru 31 nitolbok biex tiċċaqla. Sur Manfred Weber, Eżis kollegi, solidarjetà, solidarjetà reġet hija xi ħaġa li qegħdin nikkonsidraw ħafna iktar minn qatt qabel l-idea ta' Robert Schuman l-Ewropa Pereżempju, rajna li semmit ħafna fit-toroq tal-Italja, ħafna kienu mħazbin u nkwetati u għadhom inkwetati fuq ġejjini tagħhom u tal-familji tagħhom u l-Ewropa llum qiegħda tagħtihom it-tweġiba, tweġiba b'saħħitha ħafna illi tgħidilhom illi mhumiex qegħdin weħidhom li aħna nixtiequ nesprimu solidarjetà ma' xulxin u qegħdin nibdew niktbu l-kapitlu ġdid tal-Unjoni Ewropea. Aħna nafu illi hemm min Jgħat jgħidlu li dan huwa mument uh, illi uh, aħna nibqgħu nisselfu il-flus iżda ma naħsibx illi dan huwa dak l-iktar ħaġa li nixtiequ nagħmlu. Iżda jekk aħna nżommu f'moħħna illi aħna nibdew l-ikbar kriżi ekonomika mit-tieni gwara dinja ma naħsibx li għandna għażla oħra ħlief li ninvestu fil-ġejjin tal-Unjoni Ewropea u jiena naħseb illi il-messaġġ mhuwiex ta' kemm għandna ninvestu flus, l mistoqsija hija fiex ħaninvestu u għalfejn ħaninvestu. Jiena naħseb illi bekk aħna t-niggarantixxu li mhumiex maħniex qed ikollna flus ġodda għal proġetti antiki, iżda għal proġetti friski, ġodda u innovattivi għal ġejjini tal-Ewropa. Parti oħra importanti kienet il-proċeduri demokratiċi, jekk kif qalet il-President tal-Kummissjoni issa aħna rridu nkellmu mal-Kunsill nipruvaw niċċaraw magħhom ukoll il-prinċipju illi ma jistgħu jintefqu l-ebda eh, flus fuq il-livell Ewropew mingħajr l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew hija xi ħaġa importanti li għandha tkun rispettata. Jiena naħseb li rridu nibqgħu nikkonvinċu biex nikkonvinċu 27 stat membru, 27 gvern differenti u jiena naħseb li qed nieħu kost illi qed nara li għandna gvern tal-PPE gvern u min-naħa soċjalisti u anke min liberali u anke min-naħa ħodor li bħalissa qegħdin jikkontrollaw kol e, setat fl-Awstrija. Naħseb li qed nħu gost illi aħna minnaħat tal-Parlament għandna l-possibilità nistgħu ninfluwenzaw anka l-gvernijiet minnaħat tal-Istati membri u jiena nixtieq ngħid li l-kumpaniji Ewropej żgur ma jistax ikollhom suċċess mingħajr suq li li jkollu suċċess. Ġifiri naħseb li għaf f'interess ta' kulħadd l-Unjoni Ewropea jkollha suċċess. Naħseb li qegħdin naraw distribuzzjoni tas setat u naħseb li m'għandniex nagħmlu distinzjoni bejn il-pajjiżi u naraw li ċertu pajjiżi joħorġu rebbieħa u oħrajn li jiena naħseb illi l-Ewropa ma tistax taċċetta illi kun hemm ġenerazzjoni oħra li tkun mitlufa minħabba l-kriżi ekonomika u finanzjarja li ħana faċċaw. Jiena naħseb li solidarjetà dejjem timxi id fit mar-responsabbiltà. Dejjem nikkonsidrom bħala żewġ naħat tal-istess munita min-naħa tal-PPE. Jiena nista' ngħidilkom ukoll li jekk nippruvaw nisselfu l-flus min-naħa tas-swieq, jiena naħseb li rridu noħorġu bidejat onesti, ċari, bħalli naraw u ngħidu kif aħna ħanħallsu għal dan id-dej u naħseb illi jekk inħarsu il-qoddim u naraw kif eh, fil-passat anka minnaħat tal-Konsil dejjem ehm, kienem kien hemm problemi biex bej l-istituzzjonijiet eh, ikun eh, qed jintlaħaq ftehim mingħajr diskwit um, eċċessiv fuq il-qafas multanwali finanzjarji. Jiena naħseb illi għalhekk huwa importanti ħafna illi nitolbu lill ikbar kumpaniji illi jgħinu biex iħallsu parti minn dawn eh, l-investimenti. Jiena naħseb li solidarjetà hija xi ħaġa importanti tistgħu issejħulu semestru Ewrop il-bżonn ta' riformi jiena naħseb li huwa importanti ħafna li jekk inti ħassaqsi lil ġar tiegħek ikun eh, qed juri għatta solidarjetà miegħek, naħseb li importanti li tħejjiru hekk tajjeb għal ġejjin u naħseb li f'din id-dinja globalizzata hemm bżonn li nimplementaw riformi. Hemm prinċipji oħrajn li rridu nqisu, pereżempju l-istat ta' dritt. Jiena naħseb li issa għandna kompromess tajjeb qudiemna il- um, L-aġġornament huwa xi ħaġa importanti ħafna anke f'dawn iż-żminijiet tal-virus eh, tal-korona aħna ħajkonna żgur ħafna iktar diskussjonijiet. Jiena naħseb li l-pjan ħajmexina fid-direzzjoni tajba dan huwa mument verament importanti għal ġejjini tal-Unjoni Ewropea u l-PPE żgur li ħajappoġġaw l-idejat li ħatoħroġ bihom il-Kummissjoni. Grazzi ħafna. Grazie, Presidente Grazzi ħafna l-Onorevoli Garcia Perez issa jogħġbok. Grazzi ħafna, Sur President Sinra von der Leyen, xar wara illi dan il-Parlament Ewropew ivvota fuq riżoluzzjoni issa inti qed hawnhekk bil-preżentazzjoni tal-pjan tal-Kupru tal-Unjoni Ewropew jkolli ngħid li iva dan huwa pjan ambizzjuż huwa pjan Ewropew huwa pjan li qed jimxi fil-linja u direzzjoni li aħna xtaqna u indikajna jiena nixtieq eh, ngħidla grazzi l-ewwel qabel kollox li tajtna rwol li verament ilna ġifieri illi aħna nkunu fil-kuntest ta' tfassil tal eh, ta' dan il-pjan tal-kupru u tal dawn ir-riżorsi ta' investiment u anke minħabba illi dan il-pjan jgħat ukoll jitkellem fuq il-bond ammont fuq eh, id-dejn li eh, jista' jwassal għal finanzjament ġust min-naħa tal-istati membri biex nafaċċaw dan il-kriżi ekonomika u finanzjarja. Vera li jinbidlu ċertu affarijiet, xi ftit mill-affarijiet li intom qegħdin tipproponu ċertu gvernijiet eh, qegħdin jappoġġaw issa forsi xifti ftit għazbistajna stajna nimmaġinaw illi setgħu jkunu possibbli jiena naħseb illi verament nifmu dak illi aħna qegħdin nirriskjaw. Qegħdin nirriskjaw il-tkissir tal-proġett Ewropew. Ma naħsibx qed nitkellmu biss fuq solidarieta għazet nitkellmu wkoll fuq l-euro li l-euro bħala munita tibqa' b'saħħitha u tibqa' dejja u anke l-proġett Ewropew fiħin nifsu minħabba li naħseb illi hemm min eh, ma femx illi aħna mhux Din hawnhekk biex noqogħdu nilmentaw, iżda din hawnhekk biex inkomplu nsostnu din l-għaqda politika hemm min qed jitkellem u jagħmel tabirruħu daqs li kieku qatt ma ġara xej, daqs li kieku f'dawn l-aħħar ftit xhur ma esperjenzajniex e, waħda mill-ikbar kriżijiet fil-ġenerazzjoni tagħna, daqs li kieku ma mitux 160,000 persuna fl-Ewropa, daqs li kieku ma kienx hemm eluf ta' ħaddiema li tilfu ix-xogħol tagħhom, daqs li kieku din il-kriżi mhijiex tikkawża kriżi ekonomika eh, u finanzjarja kbira. Jiena naħseb li jekk dan mhux jagħtina l-motivazzjoni biex nieħdu azzjoni e kif eh, huwa mistenni minn ħafna miċ-ċittadini naħseb illi ħambatu. Naħseb li hemm bżonn issa li nkomplu nibnu laqda politika tagħna minħabba li din hemm part importanti mis-solidarjetà u rridu naraw li f'din id-dinja mimlija turbulenzi hemm bżonn li nkomplu nissiltu biex nid ...defendu l-proġett Ewropew. Il-kriżi tal-COVID 19 hija kriżi illi rridu nqisu minn kollat u l-Unjoni Ewropea iva għandha ikolla rwol ta' koordinazzjoni għal eh, risposta li ħatinata iżda hemm ċertu stati membri illi ħajkunu qegħdin jgħinu l-kumpaniji tagħhom iżda mbagħad ħajkun hemm stati membri oħrajn li mhumiex jgħinuhom il-gvernijiet iżda naħsbu li jkun hemm bżonn ta' koordinazzjoni minħabba li għandna suq waħdin u għandu eh, għandna bżonn li jkollna ċertu eh, konverġenza wkoll u ma rridux infixklu lil dawk illi verament huma favur l-Ewropa ejja nkunu sin sinċiri, naħseb li il-problema mhux l-ammont ta' flus, il-problema hija li aħna rridu navanzaw u nimxu l-qoddim fl-imkien. Jiena naħseb it-tfassil tal-budget għandu jkun approvat minn maġġoranza kwalifikata, mhux minn unanimità, mill-proċess ta' unanimità l-unanimità. Jiena naħseb illi apparti mis-solidarjetà naħseb li hemm ħafna nies li m'għandhomx viżjoni eh, fissjoni wiesa, jiena naħseb li verament għandna bżonn ta' tmexxija globali fuq bosta affarijiet fuq il-livell Ewropew rridu nipproteġu lil dawk l-iktar li għandhom bżonn il-protezzjoni tagħna u għandhom raġuni naħseb li qed nieħu gost li eh, qegħdin inkludu wkoll fil-dan il-pjan tal-kupru il-pjan għal tfal ukoll u li aħna qegħdin naraw li żgur nibqgħu nipproteġu lill-ġenerazzjoni tal-ġejjini. Irridu nneħħu u nwaqfu d diversità u nevitaw li jkun hemm dejn kbir. Allura, Signor von der Leyen, importanti li żżomm ukoll mal-proposta u timplementa l-proposta tal-semestru eh, Ewropew. Ma nistawx aħna eh, noħolqu kondizzjonijiet li ħajwaslu biex l-istati membri naqsu l-pensjonijiet. jena naħseb li għandna jkollna aktar sostenibilità soċjali. Din Dan ġejjin li aħna nixtiequ nibnu flimkien għandu jkun jgħat jappoġġa l-istat ta' dritt. Eżis kollegi, naħseb rridu nassumu r responsabilità tagħna, signora von der Leyen Leyen, inti rajt li hawnhekk fil-Parlament Ewropew għandna proġett illi huwa maħsub li jkun għal benefiċċju taċ ċittadinanti. Issa naħseb li wasal lilek biex tikkonvinċi lill-kapijiet tal-gvernijiet. Nittama li ħa nawguralek ħafna biex li jirnexxilek tikkonvinċihom. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Ċolos, daċan jek joġbok. Grazzi ħafna din il-kriżi ekonomika u kriżi ta' fil-qasam tal-kura tas-saħħa hija kriżi l-qatt ma rajna bħala fl-istorja tal-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb illi daqs ta' din il-kriżi u l- it-tip ta' kriżi li għedin naffaċċaw tirrikjedi li aħna nieħdu azzjoni minnu fih inkella ħajkonna naċċettaw li ħajkonna imbatu ħafna iktar il qoddim Dan huwa pakkett maħsub għall-istati membri kollha. U allura aħna qegħdin nitkellmu hawnhekk fuq l-għajnuna l-istati membri kollha relevanti kemm kienu milquta mill-kriżi tal-Covid minħabba li qed nitkellmu fuq is-suq waħdin hekk is-suq għaddini ħajfalli naħseb li kulħadd ħajbati. Is-soluzzjoni tal-President von der Leyen fuq is-self tal-flus min-naħa tas-suq mis-suq hija xi ħaġa verament impressjonanti u jiena verament nilqa l-approċċ li qegħdin jipproponu l-Kummissjoni Ewropea soluzzjoni għall problema Ewropea u li naħseb illi rridu nevitaw li noħolqu iktar dejn għall-istati membri minħabba li huma mhux dejn hemm bżonn li jakkumulaw iżda li jitfgħu kemm jista' jkun flus forma ta' investiment. U jiena naħseb li aħna hawnhekk qegħdin ninvestu ħafna biex mhux biss nirkupraw iżda anke biex nimmodernizzaw l-ekonomija tagħna. Ġifieri aħna qegħdin ukoll f'sitwazzjoni illi eh, nifuka kol fil-ġejjini u mhux nkunu biss qed e, e, nifukaw fuq l-idejat tal-passat. Jiena naħseb li rridu nipproteġu noħolqu opportunitajiet ġodda ta' xogħol u nipproteġu xogħlijiet li għandna bħalissa u nfukaw ukoll fuq il-valur miżjut Ewropew. Jiena naħseb li l-aġenda diġitali għandha tkun verament il-bażi tal-mod ta' kif aħna ħanfasslu l-ekonomija tal-ġejjin. Apparti minn hekk is-solidarità hija verament xi ħaġa importanti. Il-ġlida kontra il-firda territorjali fl-Ewropa ħatkun verament xi ħaġa importanti fl-Ewropa u ħatkun ukoll fil-qofol tal- tal-diviżjoni tagħna u għalhekk l-Unjoni Ewropea wkoll mhijiex cash machine dan huwa proġett komuni fejn is-solidarjetà qed tkun akkumpanjata mill-valuri Ewropej u viżjoni komuni wkoll għal ġejjini tagħna u għalhekk il-grupp Renew Europe ħa jappoġġa MFF għafas għal budget multianwali jekk ħajkun hemm ċertu kundizzjonijiet biex wieħed jirċievi dawn il-fondi mhux biss nippenalizzaw jew niskludu lil xi nies iżda importanti illi niftakru wkoll li rridu nitalmu ċertu affarijiet minn din il-kriżi u li l-Unjoni Ewropea għandha tkun iktar preżenti għalhekk il-ġejjieni eh, Ewropew hija xi ħaġa li rridu nkomplu naħdmu fuqha. Id-deċiżjonijiet illi ħajtieħdu llum il-ġurnata affettaw il-ġejjini ta' ħafna nies, il-ġejjini tas suq waħdini u l-ġejjini tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk l-Unjoni Ewropea għandha tibqa' maquda tkompli tiġġieled bħala entità waħda. Grazzi ħafna. Grazzi President Xolos. L-Onorevoli Mojten, jekk jogħġbok, fisem l grupp Indipendenti. Sur President, Signora President, il-Kanċillar Merkel wedet illi mhux ħajkun hemm la Eurobonds u laqas Corona Bonds, iżda issa qegħdin naraw illi qed ikun e, propost dan il-pjan ta' rkupru hekk qed ikun msejjaħ, iżda jiena naħseb li dawn ir-rigali ħajkunu qed ikunu proposti minnaħa tal-Kummissjoni mingħajr lebda bażi legali tajba u ħajnħarġu ħafna e, self u ma nafx kif minn fejħa noħorġu għam dawn il-flus u issa signora Kummissarju, Sinjura President tal-Kummissarju inti qiegħda tgħid illi issa qiegħda tipproponi li jkun hemm 250 miljun ieħor miljun ieħor jena naħseb li din xi ħaġa verament tal- tal-wax kemm eh, hija ġennata. Jiena naħseb illi aħna min-naħa tal-nies li qed inħallsu it-taxxi ma rridux aħna nagħmlu hekk. Dak li qed tipproponu intom mhijiex xi ħaġa bbażata fuq ir-responsabilità, bbażata fuq xi logħba tal-vudu jkolli ngħid. Jiena naħseb illi ħafna mill-nies mhumiex qegħdin jifmu dak li intom edin tipproponu, jina naħseb li dawn in-numri kbar illi intom edin semmu edin tiħbew fil-fatt wara il-weda tal-solidarjetà. Jiena nitlob li Danimarka, lill awstrija lill iżvezja u lill olanda biex jopponu din dan il-pjan tal-li huwa ġennata. Grazzi. Grazzi, sa nagħti l-kelma l-Onorevoli Keller. Grazzi tassew, aħna ta' bilħa għandna kriżi qawwija fl ewropa u rridu nirreaġixxu għal dan. U jina naħseb li sa wasal il mument ta' responsabilità li naħsbu lkoll flimkien, li naqdu flimkien u naraw kif aħna nistgħu verament flimkien naqdu biex naħorġu minn din il kriżi F'dan il-parlament maġġoranza wiesa rajna kif nistgħu nimxu l qoddim b'rkupru, b'fond kupru b'saħħtu, budget tal-MFF qawwi, kif ukoll Green Deal li jgħin l-ekonomija fil-waqt li jindirizza l-kriżi tal-klima u anki l-kriżi ta' biodiversità li għadna ma' mxejn mkien fiha. Però kuntent li l-partit tal-ħodor kull imkien fl-Ewropa qed jappoġġa dawn jiena wisq nibża li sur Weber u li sur eh, Weber diffiċli t tinħbew wara il-partit tal- ħodor għax hemm ħafna eh, mill-gvern Awstrijak li qed jappoġġjana wkoll forsi il-ħabib tijak fi Vienna li jett eh, jaqla l-problemi, pero jienet nara li inti lest u herqan li tiprofa konvinċijom. U tajb li ninaqdu bis-saħatana fl-imkien u anki namlu dmirna biex nikonvinċu li l-gvernijiet kullimkien biex nisibu fl-imkien, ġak li rridu namlu bħali sapir nemmen li l-proposta tal komissjoni hija pass kbir l qoddim u nilqaw l-attenzjoni li għamiltu fuq il-kron sabiex nasikuraw li l-ebda sat membru ma jitħalla l-aħħar f'din il-kriżi il-volum forsi ma jkunx biżejjed fi żmien per dak li rridu nassikuraw u li ma naqsux l-ambizzjoni fuq l-MFF għaliex ovvjament aħna nabżon bżonn inħarsu l-qoddim. Semmejna u l-kollegi semmew il-kundizzjonijiet marbuta mal-font u nixtieq inħeġġeġ il-kulħadd biex m'għadux nerġgħu nirrepetu l-istess żball tal-passat. U Inwaslu biex il-pajzi spiċaw fasterita u ideoloġiji li qatt ma ħadmu mhux ser jaħdmu. Minflok irridu nasikuraw li il-flus jiġi investit kif xira, fi proġetti, li jgħinu fil medda twila ta' żmien joħoq l-impik u anki li jħarsu l-pjaneta li għanna. U sabiex inkunu verament ta' tifsira kemm il-fond tal-kubru kif ukoll MFF irid jinċentiva it-trasformazzjoni tal-ekonomija tagħna u tippromovi eh, ugwalinza bejn is-sessi. Rridu wkoll inħarsu regoli komunitana pal bħal l-istat ta' dritt kif ukoll id-demokrazija. ċertu gvernijiet jafu li dan jħossu li jistgħu jagħmlu hekk waħedhom, però ovvjament kulħadd ibbenefika aktar minn stati membri oħra fuq il-moviment libertà ta' moviment, suq waħdini u anki minħabba eh, regoli għax kif taxxa Eżis kollegi, l-Ewropa trid pass kbir il-qudiem. Għandha bżonn pass il-qoddim għalbini bħal dik ta' U għalhekk aħna rajna li f'dan il-Parlament aħna nistgħu naqdu dmirna wkoll u nittama li l-istati membri seguna. Grazie, President. Grazie tassew li President Kelle. Issa nagħti l-kelma lis sur Van der Overtveld fissam li sijar. President, kollegi, sinjuri, jina ninsab impressjonat bil-mod kif iċ-ċittadini tagħna u anki n-negozji ġestew din il-kriżi tant qawwija. U jiena naħseb il-miżuri tagħna jridu jkunu effiċenti wkoll. Dan ifisser li jekk aħna ser nippermettu li jkun hemm self-what, jrid ikun hemm kundizzjonijiet ċari sabiex bekk il-flus jiġi mill fejn huwa neċessarju. Tek li ngħidu wkoll li hemm mużuri li jistgħu jittieħdu u li ma jiswewx flus li nsaħħu is-suq intern hija kwistjoni importanti ħafna f'din il-kriżi u rridu naslek nissikuraw li it-tessut tan-negozji nżamm grupp internazzjonali qed jirnexxilhom jiġbru flimkien ammonti kbar ta' flus u dawn mhux dejjem għandhom l-ikbar intenzjonijiet, però għalhekk rridu naraw li jkun hemm salvagwardji tal-mekkaniżmu għalhekk nafu li qed iridu jitħallsu ħafna flus U għalhekk importanti u ħafna mill-perspettiva tas soċjetà li min qiegħed jaħdem u min qed ifaddal għalhekk jew ħares ma jridx ikollu joħroġ il-flus għal dawn il-programmi ta' finanzjament. Ovvjament aħna rridu nħarsu wkoll lejn il-mod kif qed nifinanzjaw dan kollu kif li sibiju volut. Uħud qegħdin isofru minħabba l-fatt li qed jaħsbu li hemm ħafna flus, però dan mhux il-każ u li kiku dan kien il-każ konna diġa' naraw ħafna problem qed jitfaċċaw. Tajb li nħarsu koll li nwarbu waħda mill-akbar diffikultajt li għanna l-kwistjoni ta' kumpaniji kbar li ħalsu ħafna flus. Eh, pero daw il-kumpaniji, pero mux ħalsu bizzejiet. Eh, Bat għanna l-modell tal-OECD Pero kuntent li l-Unjoni Ewropea wkoll qed tkun qed tieħu pass il-qudiem hawnhekk. Grazzi tassew, issa nagħti kelma lis sinjura Bri. Grazzi tassew. Signor van der Leyen, għal xhur aħna wissejnik li din il-kriżi mhix biss perjodu f'parentesi, però din tinsab fl-eruq tal-approċ ekonomiku li kisser it-tessut industrijali, sistemi tas saħħa inti ilek titkellem fuq il-ġenerazzjonijiet u l pat tal ġenerazzjoni u jina parti minn din il-ġenerazzjoni li kelli naffaċċja il-diffikultajiet tal-politika liberali u li zidet l-inugwaljanzi u kisret il-pjaneta. Il-pjan tal-kuplu rinti kxift il-lum li għattinna l-lum wera għat juri għansi. Eh, tkompli jisħaq dak li sar fil-passat, pero inti edha tgħid li l-austerità issa ddiet spiċċat tneħu eh, teliminaw is-sospensjoni ta' skrutinju ta' austerità, però mbagħad għandna l-semestru Ewropew, għandna ħafna wkoll ferat oħra li huwa marbutin u kundizzjonijiet marbutin li ser jingħataw marbutin mal-flus li ser jingħataw l-istati membri. Allura aħna smajna wkoll x'kellhom xi jgħidu tal-lemin u fejn ser wassalna dan. Ta' ser wassalna l-aktar austerità. Ovvjament aħna nixtiequ nifirħu nifirħulek tal-li inti ħloqt tip ta' taxxa, taxxa tal-karbonju, li għandhom għannijiet tajbin ħafna l-ambjent, però wkoll li taffu l-piżijiet tal-istati membri. Però kif aħna nistgħu naċċettaw il-fatt li intom ma tiddux ntaxxaw il-person l-aktar onja jew dawk li profittaw ħafna mill-kriżi bl-inklużjoni tal-supermarkets eh, li kellhom profitti ta' aktar minn 35%. Dawn l-istati l-aktar mill-quta mill-kriżi għandhom jirċivu aktar appoġġ. Hekk qed tgħid, però jew nkunu sinċiri dan mhux ser jibdel il-formula li għandna qudiemna. Eh, aħna għanna stati membri li batew iktar u daw se jispiċċaw xorta jaqgħu fuq il-responsabilità tal-istati membri. Għanna 750 biljun euro għal Fontar Kupru, pero dan huwa biss terz ta' dak li talab il-Parlament Ewropew fl-ispettru politiku tiegħu l ġimgħa li għaddiet. Għalhekk issa għandna 500 biljun addizzjonali li ser jkunu otjiet diretti inti ma tilniex kemm bisibek jew kemm taħseb li ser tirċivi minn rizorsi propju jekk hux ser jfinanzjaw il-500 biljun euro ġifri l-istati membri jridu jkomplu jitlu faktar dejn U kemm hija ironika li inti qed tissejjaħ dan kollu il-fond ta' ġenerazzjoni futura meta titlob lil ġenerazzjoni futura biex jerfaw dan id-dejn. Allura il-pjan tiegħek qed jaħbi strumenti prinċipali li ta' bilħaq jissetaw jevitaw dan id-dejn u jikkanċella d-dejn. U anki l-possibilità tal jisibi biex joffru self dirett l-istati membri sabiex jipproteġuhom mill-ispekulazzjoni. Ejja nejnu l-istati membri biex jeliminaw minn dan id-dejn sabiex bekk aħna b'mod demokratiku, b'kalma, nieħdu rotta adegwata sabiex aħna nkun nistgħu niġġieldu kontra l-inugwaljanza u t-tibdil tal-kina li xi ħaġa assurda li nitkellmu dwar il-bilanċ budġetarju kwistjonijiet oħra minn ma nkunu nafu eżattament li marrotta ser nieħdu għalina Dinja ħaġa ċara l-ebda u euro flus pubbliku mandu jiġi użat biex neliminaw ehm, ċertu mpik bħal kif qed jiġri fil-industrija tar-Renault. Sistema tixet l-attenzjoni fuq it-tnaqqis. Un hemm il-greenwashing. Dan seħ ukoll bil-ġerazzjoni tiegħek u ta' qablek. Irridu nħarsu lejn kundizzjoni soċjali, kundizzjoni ambjentali, hemm il-kwistjoni sħiħa ta' il-rikonverzjoni eh, eh, tal-ambjent il-gwe qed irresqu dawn it-tip ta' proposti, aħna għandna bżonn bidla radikali tal-mudell tagħna sabiex aħna nkunu sa noħorġu mill-kriżi u sabiex bekk aħna nassikuraw li s-soċjetà tagħna tkun iktar b'saħħa tal-kriżijiet u xokkijiet futuri. Grazzi tassew is-sanat il-kelma l sinjura Adinolfi l indipendenti Grazzi tassew aħna nixuq ngħidu minn issa li ċertu elementi tal-proposta tagħkom verament ġeluna nittamaw. Dan referenza trasferimenti tal-fond l-intilef li fil komplessu huma aktar eh, aħjar mis-self it-titi tal lista fil bonds Ewropej fuq medda twila ta' żmien, l-accelerazzjoni, transformazzjoni digitali, ekonomika, però issa ħatibda l-isfida l-aktar diffiċli. Ħanaraw kif ser tintlab il-loba fil-konsil fejn ċertu pajjiżi se jippruvaw jimponu l-austerità. Tudu xajdu li dawnu ma pajizi u ma frugali ma egoisti l um il-President Conte ħabbar pjan strategiku li għandu xjasam li ħares li l-futur mill-investiment, budget investiment u il-partit ħames stilel għet jipretendi ammonta poċ mill-Unjoni Ewropea. Għalle xirin ta' snin l-Ewropa ċaħdet li tibdel il-mod kif taħdem u jiddispjaċina li katastrofi bħal din qegħdin ngħixu fiha bħalissa ħarġet u rrit dak li jgħot l-ispirtu ta' solidarjetà Ewropew. Aħna qed nikdbu l-istorja iva jista' jkun nittamaw li din tkun bidla għad ċittadina għal din l-Ewropa antika però b'saħħitha. Grazzi tassew sal jina jiddispjaċini, pero irridu verament nirrispettaw ir-regoli ta' distanza soċjali dan huwa kriterju obbligatorju il-President. U għalhekk jiddispjaċini meta il-bisiers jiġu fuqkom u jgħidulkom li tridu tersqu. Għanna żewġ sali attrezzati li qed jilqgħu id-deputati kollha li jixtiequ jsegwu il-plenarja u il-kellima importanti li jkunu prezenti hawnhekk fil-plenarja. L-Onorevoli Murezan, għandek żewġ minuti. Grazzi ta' sew President, President Vormer Lyon, għal-awk fil-Parlament u grazzi għal-proposta tijak. Eżis kollegi l-lum, Hija ġurnata importanti għaliex iċ-ċittadini tal-Ewropa tistennew li jirċievu appoġġ mill-Unjoni Ewropea, għalhekk aħna nistgħu ngħidulhom illum li lajnuna ġejja qed noqolqu pakkett l-Unjoni Ewropea ser twassal riżultati dan huwa strument ġdid li lotjiet se jkunu konkreti se jħolqu differenza għan-nies għall-kumpaniji u anki għall-pajjiżi x'inhu l-passi li jmiss. Illum fil-fatt dan huwa l-bidu. Irridu noħolqu l-aħjar pakket tal-kupru possibbli u għalhekk il-Parlament Ewropew irid ikun involut b'totalità f'dan il-pakket tal kupru Il-kollegi hawnhekk fil-Kamra ġejjin minn kull reġjun tal-Ewropa qegħdin f'kuntatt permanenti mal-ċittadini u ma jafu x'inhuma l-ħtiġijiet tagħhom, x'għandhom bżonn l-isptarijiet, il kumpanijiet ċittadini u għalhekk aħna ngħidu li l-Parlament Ewropew irid ikun involut kif il-flus tal-fond tal-kubra jintefa' u kif dan il-flus qed jiġi għall-aslura l-involviment tal-Parlament Ewropew ser jassikura li l-pakket tal kubru huwa l-aħjar pakket tal-kupru li aħna verament mod konġunt nistan noħolqu. Dan il-pakket tal-kupru ser ikollu impatt fuq il-futur ta' ċittadini u għalhekk din il-Kamra għandha tirrappreżenta li ċittadini tal-Unjoni Ewropea u rrid kun involut f'kull aspett. Eżis kollegi, rridu narraw ukoll l-istampa kollha kemmi, Sur Van der Leyen, Sr. Van der Leyen, kienet titkellem fuq il-budget bħala ta' rridu noħolqu font li appoġġja il- ċittadini u l-ekonomija sabiex joħorġu mill-kriżi tal-coronavirus, però m'rdux ninsew fuq il-prijoritajiet antiki tal-Baġit Ewropej. Ma nistgħux ninsew il-bdiewa l-istudenti mardux ninsew il-prioritajt il-ġadda tagħna, il-Green Deal, is-sigurtà taċ ċittadini, digitalizzazzjoni għandha jkollna biżejjed riservi sabiex inwieġbu anki inwieġbu għall kriżi li xaktar xħat irġa seħf minn hawn seba' snin oħra dawn mal prinċipju tal-attivitajiet ta' aħna rridu naħdmu mal-Kummissjoni Ewropea fuq din il-bażi u nistennew li kummissjoni taħdem mal-Parlament a ta' dan ukoll. Grazzi tassew, Sur Benifej, minuta issa. Grazzi tassew, Sur President. Presidentessa von der Leyen, illum il-dinja tħares lejna, tħares lejna biex naraw jekk l-Unjoni tagħna bażata fuq miżuri fondamentali stat ta' dritt u model soċjali u uniku eh, wara ħafna ġlid soċjali u għal sninem kapaċi taħroġ minn din il-kriżi li qed ngħixu. Il-proposta tiegħek ambizzjuża u qed tagħti tweġiba adegwata għal livell ta' din l-isfida. Ser nistudjaw u nanalizzaw, però 750 biljun euro fejn parti importanti għal fond tal-kum l biex nixbnaw l-qoddim qed tagħti tweġiba l-urġenza li l-Parlament Ewropew kienet jitlob solidarjetà komuni li aħna eh, tlabna mill-bidunet f'din il-Kamra. Nuża il-kliem tal-Presidenza Soli, aħna ser nappoġġawkom, nappoġġaw dan l-sports fl-istadju meta intom ser iżommu din l-ambizzjoni u għalhekk il-gvernijiet illum iridu verament ikunu jisegwu din il-ħtieġa biex jappoġġaw ġenerazzjoni ġdida Ewropea llum għalhekk għandna bżonn ħeffa, sempliċità sabiex bekk iċ-ċittadini Ewropej ma jibqgħux jistennew grazzi. Grazzi sa l-Onorevole Ajje. Signora President, eżis kollegi, grazzi. Naħseb din il-proposta hija pass il-qoddim importanti għalina, pero ħankun sinċira kom il-kol. Għamrek aħna għedin naħsbu fejn Min fejn ġej il-flus sabiex aħna kun nistgħu niffinanzjaw dan l-irkupru Google, Amazon, Facebook. Dan il-flus b'dawn il-kumpaniji multinazzjonali li qed jużaw din it-tipu u anki javaqdu t-taxxa rridu naraw kif ħanużaw it-taxxa biex nużawha l-konvinzjonijiet tagħna. Irridu nagħmlu hekk minn issa u mhux fl-2024 ġala darba aħna jkollna dan il-flus fidejna nkunu nistgħu nagħtu impetu ġdid lill proġetti tagħna djar tajbin, ġlida tibdil tal-klima, eżis kollegi dan il-virus mhux iwassal biss għal mewt imma jwassal ukoll għal verament eh, fixla kbira għalhekk ridu nilqu l-aspettattivi ta' ċittadini fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ta' sewa din il-proposta intom tafu x'inhuma il-talbi tradizzjonali tagħna. Minuta għassur Alessandro Panza. Grazzi tassew, grazzi l-Sinjura van der Leyen. L-lum is li inti ġejt l lum ti proponi font Ewropew U inti wkoll eh, rajt kemm il-kommissjoni verament qed tibdel meta eh, inti tiltaqa' ma' Angela Merkel u Macron. Jiena nara ambizzjoni fil-klim tiegħek, però aħna Taljan bil-President Conte rajna ħafna ambizzjoni u ftit fatti. Tepri nistaħ naħsbu biss kien temmin min li għadu qed jistenna l-flus. Ġifri, skużani jekk kienet nara qed inħossni dubju hawnhekk anke ħabba żmien biex nifinanzjaw il-fond kupru rridu nitroġutu tazza ġdida, taxxa li x'aktar x'ħajjaqgħu fuq l-SMEs u l-konsumaturi biex eh, jagħmlu sitwazzjoni għar ma smajt xejn rigward is-setturi mhux ikkonsiderati strateġiċi pro huma essenzjali l-ekonomija ta' ħafna pajjiżi qed naħseb dwar it-tariżmu biex insemmi settur u anki żminijiet ħasbuna jekk nġelu l-kulħadd jaqbed, speċjalment l-Olandiżi, aħna frotta da kollu ħana is sena li ġejja sa dan it-tant l-ekonomija ser Ewropea ser tmut jew bil-virus jew inkella bil-burokrazija. Tatux ħtija li jenna l-populisti, aħna verament qed naħżu dak li jintom qegħdin tiżiraw. Grazzi. Grazie, onorevoli Kaut. Grazzi, issa l-onorevoli Kaut, Akhaut. Grazzi tas-sew l ewwel net nixtieq ringrazzja l-Kommissjoni għal-proposta tagħha għaliex dan qed jaħlaq post għal pjanta investiment, pjanta investiment li verament l-Ewropa għandha bżonn u għandhom joħorġu mill-Ewropa mhux biss mill-Istati Membri, għaliex aħna nafu li jekk aħna nħalluha fidej l-Istati Membri ser niksbu zbilanċ li ser ikompli gber f'dan is-suq intern u dan diġa qed naraw nofs mill-lajnuna tal-istat mill-Ġermanja bħalissa biex nuraw li zbilanċ u għalhekk għandna bżonn programm ta' investiment u għalhekk dan huwa tant importanti nixtieq ringrazzjak għal dan eh, qed mm, nirringrazzjawk mill-parti differenti tal-parti tal-ħodor bl-inklużjoni tal-gvern tiegħi tal-Olanda biex jaraw kemm tali programm ta' investiment modern huwa neċessarju, però dan ifisser kummissjoni li rridu nkunu ċerti li l-investimenti ser ikunu fil-Green Deal u l-digitalizzazzjoni u qiegħda hemm fil-kliem Però issa issa rridu naraw kif dan nagħmlu fazzjoni, nbidlu fazzjoni. Hawnhekk qed nitkellmu dwar 750 biljun euro, però fajna tal-istat qed nitkellmu da aktar minn 2000 biljun euro. U hemmhekk l-appoġġ bla kondizzjonijiet u għalhekk eh, jekk jogħġbok, għamlu l kondizzjoni biex tikkundizzjonaw lajn l-natalista tal-ix Dan jgħin ukoll għall-investimenti nazzjonali u hemmhekk inkunu nistgħu nażlu għall-ekonomija li l-Ewropa għandha tant bżonn. Grazzi. onorevole Xid. Grazzi, is onorevoli Xidlu. L-Ewropa għandha bżonn illum il-ġurnata solidarjetà u jiena b'sodisfazzjon smajt dak li qalet il-Presidenta von der Leyen Naturalment, aħna rridu nkunu nafu x'nu ma' dettalji ta' dan il-pakket li qed ikun propost hemm min qed jgħid li riżorsi propri ħajkunu miżjuda. U allura jiena kif saqsi li iva wasal il-waqt li naraw id-dettalji inti, Sinjor President, qed xi ħaġa oħra wkoll li issa wasal il-waqt illi nirrifjutaw li neħlu mal-preġudizzi jiena naħseb li l-Unjoni Ewropea hekk għandha ġipruħa veru illi iżomm mal-prinċipju ta' solidarjetà u l-prinċipju ta' trattat. Jiena naħseb illi kulħadd għandu iġib ruħu b'mod eh, ta' solidarju kulħadd għandu bżonn ix-xogħol, grazzi. Prego. Grazzi. Issa Sur Gjongjozi għal-minuta. L-lin mis sustanza hija verament sorprendenti li l-Unjoni Ewropea għal darbohra fi żmien da sa kritiku l-Unjoni Ewropea toħroġ biftejim wara minn wara l-kwinti. Dawk li kritika l-Unjoni Ewropea mħabba naqqasa trasparenza għandhom raġun. Jekk irridu jekk l-Unjoni Ewropea tkun demokratika eh, jew trid tidher demokratika ta' min tibda iġibruħa b'mod demokratiku l-aħħar ftehim dwar l-aħħar ftehim bejn um, Macron u Merkel fl-2018 sfaxxa fix xejn nittama li dan il-ftehim forsi jkollu futur naqra ħjar. Dan il-pakket nittama li għati riżultat iżda għandi ċerta tħassib. Jiena imħasseb illi dawn il dan il-fan ta' 500 biljun mhuwiex Eurobond u li t-tamal mux jitrasferixi id-dejn mill-istati membri għall-Unjoni Ewropea. U nispera mux li ser ikompli iżid mal livell li ma jistax li, ma jistax ehm, jifilħu għalih l-istati membri. Nispera l-istati membri mux ser ikomplu iżidu mad-dejn orrend li għandhom nittama l flus mhux ser imorru lil kumpaniji kbar iżda l SMEs li huma s-sinsla tal-ekonomija Ewropea. Grazzi. Grazzi issa l-Onorevoli Delange. de uh, uh, Grazzi ħafna, President, Komissarji. Ħanibda bl-Olandis, għaliex dan naħseb li huwa punt importanti Nixtieq nilqa il-proposta tal-Kommissjoni fi kriżi toħra l-Unjoni Ewropea damet wisq biex ħadet azzjoni. Għalhekk kuntenta li issa dan qiegħed quddiemna tkellimna dwar ir-relazzjonijiet differenti bejn pajjiżi u l-kwistjonijiet tas-self. Iżda li għandna proposta quddiemna diġà hija xi ħaġa tajba, iżda ejja naħdmu flimkien u nixbdu bel wieħed sabiex naslu r-riżultat Hawnhekk qed nitkelmu dwar rizorsi propji. Din isal l axħa anka l-IETS, iżda l-qalba ta' kollox, il-furku ta' kollox hija li il-flus jintefqu fejn suppost. Aħna deħlin fi kriżi f'dejn dar ma sawx nfetawh, iżda ma nafux meta dan il-flus ser jitħallsu jiena qed nibża li jekk ma jkollniex rizorsi propri, sempliċement ta' xtat membru wieħed ma jkunx iridhom, fl-aħħar mill-aħħar nispiċċaw ikollna nużaw il-budget Ewropew biex inħallsu dan id-dejn u b'dan ifisser li jkollna naqas flus disponibbli għalina biex verament nimplementaw politiki u nippratikaw il-politika. Għalhekk nixtieq li naraw azzjoni minna tal-konsil biex jaslu l-flus fil-waqt jew inkella nibdew naħdmu u nħallsu mill-MFF minn issa għandna bżonn ċerezza biex affarijiet jaħdmu u nixxinejt kelma li Sinjura Garcia Perez jina għadni kifet eh, bl-Olandis li hemm bżonn li nerfaw din proposta l-kol flimkien. Irridu naħdmu flimkien. Iżda inti qed tipproponi li din tamla xi ħaġa ta' 23 kontra 4 mela maħniex ta' naslu riżultat. Inti l dawk l-erba' pajjiżi ser timbuttom f'idejn l-lemin estrem jekk qed tissuġġerixxi dan kollox isir eh, minn unanimità. Jien ħan inkludi bżonn naħdmu lkoll kemm aħna biex naslu ferdu naslu, iżda bżonn naħdmu flimkien. Grazzi, issa Ronivro għajer għal-minuta. Danke, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Grazie ħafna, Sur President, Signora President von der Leyen. Nasib li tiġa terqet il-Sinjor von der Leyen, iżda nixtieq illi nirringrazzja lill-President tal-Kummissjoni li kienet hawnhekk naħseb illi għallanijiet ta' demokrazija importanti li l-President kienet hawnhekk u nixtieq illi nirringrazzjawkom tal-proposta li qed u naħa tal-Kummissjoni. Ġifieri naħseb li kienet proposta tajba iżda ikolli ngħid illi daqsxejn diżappuntat fuq ir-riżorsi propji, ma konniex ambizzjużi biżżejjed. Jiena naħseb li l-kol kemm aħna nafu eżattament x'inhuma l-bżonnijiet iddiskutejniehom diġà d-dettalji u jekk jiena nimmaġna sitwazzjoni fil-Kunsill kif se tkun naħseb illi ħajkun hemm ukoll il-bżonn ta' ċertu flessibilità u hemm bżonn li ngħidu biċ x'tip ta' riżorsi propji kieku l-Kummissjoni ħatejt li hija favur u aħna eh, x'ħan eżattament b'mod konkret proġett intom tafu li aħna nixtiequ li nappoġġawkom ġifieri xtaqna li nkunu nafu eżattament x'inhuma l-limiti massimi min-naħa tal-Kummissjoni. Parti minn hekk fejn ħan investu dawn il-flus, il-prioritajiet iridu nsemmuhom bisimhom il-pjan ekoloġiku, digitalizzazzjoni, tisjieħ tas-sistema tas sistemi soċjali dawn huma affarijiet importanti li nsemmuhom bisimhom. Garicano. Grazzi sal Garicano. Grazzi President. Salimos por fin con cautela de nuestras casas. Grazzi ħafna, Iva, jiena naħseb illi aħna edna illi kena ċertu responsabilta u kol għalli sistema titjib, per eżempju, dawk illi għandhom ħanu zaħir, li għandhom kumpanija zaħira. Ma nafux illi jekkum ix sejlaħ u ma l-ispejjeż tagħhom sal-aħħar tax-xar. Jiena naħseb illi għall-Ewropej importanti naħsu fuq il-ġejjini tagħhom il-koll. Importanti illi eh, ukoll niftakru dak illi aħna ftemna fil-Parlament Ewropew li aħna ħajkonna il-pożizzjoni li ħanirfitaw li jkun hemm dejn pubbliku biex ikun hemm dan il- il-patt ta' irkupru jiena naħseb il-responsabilità tal-Istati membri rridu nappellaw biex tingħata naħseb illi hemm xi mitejn hemm ħafna kumpaniji illi fil-fatt ħajkollhom jalqu. Jiena naħseb li hemm ħafna nies ħajkunu affettwati u rridu naraw li dan il-pjan ħajkun implementat b'mod tajjeb. Jiena naħseb li ċittadini qed jistennew dan minna u anke mill-ġejjini tagħna lkoll. Grazzi. L-onorevoli Ġivan. Grazzi, Sur President. 540 biljun euro. Dawn huma flus illi ser riservu bħala mannara għal ġenerazzjoni ta' wara. Manniex eh, li l krizi nżawa bħala mod kif naslu jew nibutaw l qoddim aġenda federali irridu emminet jissuġġerixxi li għandna nitbedu mill-unanimità. Din isa xi ħolma impossibbli li marru lura għad-dinja kif kienet. Le, dan mhux ser jiġri. Irridu naħdmu f'dinja fejn il- ġerazzjonijiet futuri kapaċi jerġgħu eh, jgħaddu minn kollas eh, fis sistemi tas saħħa kif għaddejna minna aħna. Irridu naħdmu biex nimxu li lin mill-kummerċ ħieles. Irridu nagħtu preferenza lill prodotti lokali. Id-dinja illi ser naraw fil-futur ser tkun waħda fejn nifqu nitkellmu dwar il-kabbir għal dejjem u jekk ma nħejjux ruħna għal kriżi u rridu nħejju ruħna għal kriżi li jista' tasal fil-futur tafetwana ekonomikament. Grazzi issa sur Karem. Is-solidarjetà Ewropea ġi tkun preżenti quddiem kriżi li qatt ma rajna bħala. Għalhekk id-deċiżjonijiet li qed jittieħdu ehm, nilqawhom dan seta kien pjan storiku kieku kien iktar ambizzjuż jekk verament irridu inbidlu l-ekonomija u l-ambjent tagħna u neħilsu mir-riskju il nerġgħu lura għal vizzi tal-passat Naħseb li dan il-pjan li prezentajtu mhuwiex biżejjed biex jagħti flessibilità lill istati membri u ċittadini tagħna u biex nwaqfu l-estinzjoni tal-ispeċi, jiena nippreferi l-azzjoni mill-kliem. Inti stess qed li nuqqas ta' azzjoni ser tiswina iktar milli jekk nagħmlu xi ħaġa. Mela għaliex ma nix namlu iktar? Qed inmutu minħabba l-arja mniċsa, minħabba l-ikel li jipperikolana għalhekk x'futur verament qed naslu. Ejja nisimgħu mill-esperti tal-klima, l-esperti tal-kanċer, eċċetera. Din il-kriżi hija storika u l u rispons tagħna li tkun storika wkoll. Grazzi, Issa Sur Epping. Grazzi ħafna, President. Il-proposta tal-Kommissjoni Ewropea hija ħtif mhuwiex eh, rispons għall-coronavirus iżda huwa ehm, ħtif tas-seta. Qed naraw bidla Ewropea fejn parti mill-Ewropa ser tieħu l-flus ta' parti oħra mill-Ewropa għat ma kienx hemm qbil bejn l-istati membri u ma naħsibx ser ikun hemm. Il-CDA fil-Parlament Ewropew huwa favur u għanna d-dejn minnaħa tal-Kommissjoni li jmur kontra artiklu 13 ta' trattat qed intiru wisq qrib tax xemx u ħajsuna ħażin u aħna ħawwaqfu dan kollu hemm 50 parlamenti madwar l-Ewropa ser resqu tal-argument quddiem in-nies u ċ-ċittadini u nuruhom għax ixter ikollhom iħallsu. Ħanmorru quddiem il-qorti kostituzzjonali biex waqfu dan kollu. Grazzi ħafna issa s-sur Piġmo. L-Ewropa hija definita bħala proġett politiku u hija definita skont ir-rispons it-tweġiba li tagħti lill kriżi Ħafna ċittadini għandhom memorji ħżiena dwar kif aħna ehm, mexxejna għamilna ġestjoni tal-aħħar kriżi. Kien hemm inkompetenza meta ġew ippjanati eh, bidliet ekonomiċi industrijali. Ma nistgħux eh, nħallu l-istess ħaġa tiġri. Irridu naħtfu l-opportunità li għandna qudiemna biex il-ġerazzjoni li jmiss tal uwe taħdem iktar mill qrib ma' ċittadini u mal-intraprizi sabiex nelbu verament il-frontieri u naraw li jkollna netwerk eh, ta' żoni metropolitani li jistgħu jkunu qrib il-poplu u jistgħu jieħdu azzjoni malajr irridu nazlu. L-Ewropa isa qed tipprova tiġġestixxi futur illi ma jeżistix jew inkella tista' teqreb tkun aqreb ta' ċittadini u tagħti verament progress soċjali u demokratiku. Naseb illi dan huwa l-ewwel pass u sewwa imxu l qudiem mingħajr l-ebda eżitazzjoni. Grazzi, Sessur Gonzalez. Stamos għandu moment. Aħna qegħdin qudiem verament mument deċiżiv, jew ħankunu ambizzjużi jew inkella mhux ħannejna xi naħorġu minn il-kriżi. Dan il-pjan ta' 750 biljun euro li qed tippreżentana l-Kummissjoni huwa wieħed ambizzjuż u għalhekk jirrappreżenta tama Parti minn hekk ovvjament jeħtieġ ħafna xogħol biex nagħmlu dan. Il-Parlament irid verament jipparteċipa fit tfassil tal-pjan tal-kupru l-Ewropa wkoll quddiem dan il pjan Marshall ekonomiku għandu bżonn pjan Marshall demokratiku li tħares l-istat ta' dritt u l-valuri tagħna b'ħafna mm, saħħa kif aħna nipproteġu l-munita unika, rridu garanziji li dan il-pakket ser ikun ekwa għal kulħadd u li ser jasal fidejn iċ-ċittadini li miljuni ta' euro li aħna tinħabru ser ikunu ta' vera. Iċ-ċittadini ovvjament ma jemnunix meta aħna ngħidu biljuni ħafna drabi dan ma jkollu ma jkollu lebda tifsir għalihom. Apparti minn hekk huwa urġenti li dan l-isfond ikun disponibbli mill-aktar fis. Miljuni u miljuni ta' persuni fl-Ewropa ma jistgħux jittamaw il- Ovvjament il-distruzzjoni kisser aktar mill-virus u għalhekk aħna irridu naraw se nagħmlu bil-budget Ewropew m'għandniex eh, differenzi bejnietna għandna ħafna iktar neċessitajiet. Il-fond ma jistax iservi biss bħala eh, jagħmlu tajba għal politika ħażina, ovvjament aħna kella ħankunu qed inkabru politika ħażina beru ħażina, għalhekk aħna rridu naraw kif ser nagħmlu b'dan il-flus. Għaliex aħna rridu naraw li l-istati membri, 27 stat membru jrid eh, jasal jkollu aċċess għall flus. Ovvjament il-flus mhux se jgħu mis-sema u għalhekk aħna irridu meta nagħmlu dan il-pjan, irridu naħsbu fuq il-ċittadini mhux fil-gvernijiet importanti li stat soċjali jura il-muskoli tiegħu Il-qafas finanzjarju ma jridx ikkomprimetti wkoll il-qafas finanzjarju li jmiss il-parlamenti nazzjonali fl-aħħar mill-aħħar jridu japprovaw dan il-pjan. U għalhekk nixtieq nagħlaq billi ngħid li l-ekonomija mhix biss numri, imma jrid ikun hemm fiduċja fiha hawnhekk aħna qed nitkellmu dwar persuni bnedmin qed nitkellmu dwar il-ħajja ta' ċittadini kollha tagħna u mhux tal-politika u l-gvernijiet tagħhom. Prego Fernandez, prego Jonas u L-Onorevoli Fernandez. Grazzi tassew, Sur President. Aħna l-lum edin u ġurnata, verament ġurnata storika għalix bla dubju ovvjament dan jista' jkun il-bidu ta' bidla transcendentali u refokabli tal-binja ta' l-Unjoni Ewropea. Bidla bla dubju għal dak li kienet ifisser dak li daħal fissa qabel tħanna fil-ġan euro. K'ristjoni ta' dejn ovvjament qed wassal għal bidla fundamentali fit tfassil ekonomiku u soċjali tal-Unjoni tagħna. Dan huwa pass biex aħna fejn aħna naħdmu għalija għal ħafna snin u issa għandna proposta minn din il-Kommissjoni li qed ħares din id-direzzjoni. Għalhekk jiena nemmen li l-proposta li ġiet ikkomunikata li din ir-reviżjoni dan it-tfassil tal-fond tal-kupru Hija proposta raġonevoli, solida, li teħtiex tiġi analizzata li ovvjament, ovvjament aħna kellniex ħin u żmien biex naraw id-dettalji, però verament nixtieq nieħu l-opportunità biex nwissi l-Kunsill u anki lill-membri ta' dan il-Parlament biex nagħmlu sforz ħari addizzjonali sabiex verament nagħtu dan il-pass storiku fil-benefiċċju ta' ċittadini Ewropej kollha. Grazie. Muchas gracias. Next uh, Grazzi, Issa s-sura Zmanja l minuta Grazzi, Sr. President, Iva, qalba ta' din il-krizi li qatt marajna bħalna, kulħadd qed jintlaqat. In-nies qed jimirdu qed jitilfu l raba tagħhom u qed iraw il-negoti jsofru u qed jintilfu l-impjiegi. Dan huwa mument biex in-nies tirrifletti staqsi x'inhu l-iktar importanti x'għandhom ikunu l-prijoritajiet tagħna bl-istess mod aħna għandna nivalwaw mill-ġdid il-budget Ewropew. Nafaċċjaw li nafaċċjaw din il-kriżi fl-istessin inżommu f'moħna li għamma farit oħra li rridu għat rridu nindirizzaw. Eh, Nisaħarsu lejna sabiex inqasmu l-flus b'mod eh, intelligenti eh, u b'mod għaqli u mhux ngħaddu l-pis li li ta' warajna biex niksbu dan irridu prioritizzaw dak li huwa importanti. Irridu nsaqsu lilna nfusna kif nistgħu niffokaw mill-ġdid l-attenzjoni tagħna u kif nistgħu nħarġu minn dil kriżi iktar b'saħħitna u flimkien bħal ċittadini tagħna li qed jippruvaw jadattaw għal din il-kriżi aħna wkoll jridu nadattaw rwieħna sabiex kun nistgħu nirkupraw u nkunu aktar reżiljenti. Grazzi. Issa l-kellim li miss is-Sur Hajder. Grazzi, Signor President. Hemm miljuni ta' ċittadini li qed jibżgħu li jitilvu xogħolhom u hemm ħafna familji li qegħdin jistennew biex jaraw l-Ewropa kif se tgħinhom. Jiena naħseb li hawnhekk iżda qegħdin naraw illi hemm ħafna eh, flus li qed jinħlew hawnhekk, iżda mhux qed nitkellmu fuq eh, il-budget minħabba illi aħna qegħdin nitkellmu fuq eh, il-fatt illi il-President tal-Kummissjoni qiegħda hawnhekk tuża din il-plenarja biex tagħmel il-propaganda tagħha u mhux biex tipproponi xi ħaġa konkret. Qiegħda semmi ħafna numri kbar u kollox jidher sabiħ iżda jiena naħseb illi l-affarijiet mhumiex kif suppost ikunu ġifieri Jiena naħseb li issa l-ħolma tal-Eurokrat kollha ħassir realtà ġifieri li t-taxxi Ewropej ħajkunu imposti sa fuq il-parlamenti nazzjonali u dawn il-flus naqsu mill-ġbir eh, li jistgħu jiġbru fuq il-livell nazzjonali. Jiena naħseb li dan kien lan il-ħolma tal-Eurocrat, ġviri ta' stat ta' suprastat eh, Ewropew. Grazzi, Marvel Tasson. Sì, grazie de muy importante, es un salto muy relevante en la integración. Dan huwa pakket qudiem qabel pakket bil qabel li kellna fil-żona euro, għalhekk aħna rridu naqdu flimkien sabiex nagħmlu nħarsu l-qudiem lejn din l-isfida li għandna qudiemna. Ovvjament għandna bżonn iktar pakket iktar kbir li jaf ikollu impatt makroekonomiku, però tajb ngħidu li dan huwa l-minimu sabiex aħna insalvaw il-żona euro u su intern. ċar lill kunsill il-futur ta' miljuni ta' ċittadini Ewropej ma jistawx Eh, jiġi immexxi minn dak li għajdu erba gvernijiet. Meta nqisu l-kondizzjonalità li huwa suġġett ferm importanti nixi ngħid tliet affarijiet li huma ferm rilevanti l-ewwel net. Il-tranzizzjoni diġitali bla dubju, it-tranzizzjoni ekoloġika, ma ninsewx il-komponent soċjali li verament importanti għaliex dik kien wasal għal kriżi li kellna qabel. Irridu niddemokratizzaw is-sistema ta' tfassil ta' riformi, ma tistax tkun biss eh, riformi teknokratiċi biss. Mbagħad fuq kollox marduċu jirġaw morru lura riformi antisoċjali ta' austerità li verament għamlu ħsara fil-passat. Ejja għamlu dan strument utli għal-futur ta' ċittadini tagħna. Grazzi. Muchas gracias. Next, Redner, der kollegi Fidanza. Grazzi. Grazie Presidente. Dopo se... Sar kollega Fitanza. Wara xur fl-aħħar għanna proposta. Iżda mhux kull ma jlaqqu għadeb, anzi hemm ħafna punti ta' minn tikritkom l-ewwel net l-entità ta' kontributi għaliex 500 eh, biljun huma sinjal mhux bizzejet, tnejn l-iskeda għaliex dan il-flus għandhom bżonnhom issa fix xhur li ġejjin u fl-2021 għandna sistema eh, jekk ikolna sistema li tasal tard dan mhux ħajku biżejjed mhux qed twieġeb għal kriżi Kull ma ġara kien li wettaqna li tajna flus għal prioritajiet qed taħsbu fuq il mhux fuq il-virus qisu qatt ma jeżista. Il-kondizzjonalità importanti għaliex irid ikollha kondizzjonijiet u mhux intom fuq dwar flus bla doċ, irridu ir-riżorsi propji importanti. Il taxxi Ewropej. Irridu naraw kif nistgħu niksbu l-flus eh, mod estern iżda ħażin għamlok naħsbu li kwalunkwe ċentezmu ehm, ta' taxxa addizzjonali jista' jinġar mill-kollegi mill-kumpaniji żgħar tagħna. Fuq dawn se il-punti se niġġieldu qatih. Grazzi issa is-Sur Regna. Dankeschön, Frau Präsident. Grazzi ħafna, Sinjora President, il-Kummissjoni bil-proposta tagħha għal pjan tal-kubru edha turi li hemm bżonn u hemm possibilità ta' soluzzjoni, soluzzjoni li tkun ibbażata fuq Ewropa maquda l-ebda pajjiż ma jista' jużola ruħu u jisolvi din il-problema kbira waħdu. Jiena naħseb illi allura dawn l-erba pajjiżi li fosthom hemm l-Awstrija wkoll iridu jieqfu billi eh, jibqgħu jinsistu fuq l-affarijiet internazzjonali. Jena naħseb l-Ewropa jew ħadd ingħaqad u tibqa' flimkien inkella eh, kollox ħa jitfarrak. Jiena naħseb li għandna bżonn Ewropa li ħadd tipproteġi lil nies li huma eh, il-morda, lin-nisa, l-tfal. Eh, il-nisa verament kienu milquta ħafna minn din il-kriżi u naħseb illi xi sena ilu aħna qedna illi ħanibdew Nipproteġu lil dawn in-nies kollha li ma vulnerabbli naħseb li hemm bżonn li nibdew nagħmlu hekk fil-verità u naħseb li ħaf nofs il-mezzi eh, naraw li jirċevuhom in-nisa ħalli jkunu ta' benefiċċju għalihom dawk in-nies li l-iktar verament kienu affettwati minn din il-kriżi. Grazzi. Dank ehm, u, mevrouw de l-onorevoli ehm, Anemans prezzi. Matul il-jili tal-lockdown, Ministru loġiku eh, ta' Brussell kien qed issu eh, matul it-triq ehm, matul Ruda l-Alwa. Dawn il-ħolmiet kollha ċentralisti, et eh, Donholm ċentralistiku qed jerġa' jfeċ eh, dan din it-tassazzjoni qed terġa' toħroġ isna dawn l-idejat eh, li kienu jippruvaw timbuttaw fuqna fil-passat issa daħatu minn wara l-kwinti bl-iskuża tal-virus. Dan huwa mument verament ikraħ għal ċittadini Ewropej, dan huwa attakk brutali fuq il-popolazzjoni u dak huwa li dispiċini dwaru jiena llum. Grazie Grazzi ħafna issa l-Viċi Commissione tal e Xefkovic Grazie a ħafna, Signor Presidente, Membri onorevoli del Parlamento Europeo e zis colleghi minnaħat tal Commissione Europea. L-ewwel nett nixtieq li ningrazzjakom ta' l-appoġġ illi tajtuna din proposta ambizzjuża li l-Kummissjoni għadha kemm ħarġet biha llum. Nixtieq ringrazzakom ukoll tal-ispirazzjoni illi intom qed ittuna mill-dibattiti li kellna magħkom aħna dejjem konna qed nippruvaw naraw kif l-aħjar aħna nwieġbu għat-talbiet li intom qegħdin tresqulna ġifiri li noffru iktar solidarjetà proposti bbażati fuq hekk ħalli nsaħħu l-ekonomija Ewropea u nikkonsolidaw il-pożizzjoni Ewropea bħala eh, Ewropa eh, bħala attur globali. Aħna konna proponejna affarijiet li qatt ma saru qabel. Aħna konna qed noħolqu preċedent hawnhekk minħabba li aħna xtaqna nadottaw il- il-perspettivi multianwali finanzjarji għal bżonnijiet li għandna bħalissa u aħna nafu li l-kriżi ekonomika u finanzjarja hija qawwija b'ħafna bħalissa u anke fil-ġejjieni u għalhekk aħna semmejna dan il-pakket tal-kupru Next Generation EU l-Unjoni Ewropea tal-ġenerazzjoni li jmiss. U qed niproponi li jkun 750 biljun euro ieħor għal dan l-istrument tal-ġenerazzjoni l-ġdida u naħseb li dan ħajkun ibbażat fuq eh, il-fondi eh, kif kienu deskritti fir-riżoluzzjoni eh, tagħkom. Nipprezza ħafna li sur ċolox il- Signor Garcia Perez u Sur Weber appoġġaw dan l-approċ u nixtieq nserħilkom raskom illi aħna nafu li s-suċċess ta' dawn il-proposti ħajkunu eh, bbażati fuq ir-riżultati li ħajinkisbu jekk aħna ħaninvestu l-flus fl-iktar prioritajiet importanti u aħna hekk irridu nagħmlu, aħna verament nafu u konċi tal-fatt li jekk irridu nimmodernizzaw l-ekonomija Ewropea rridu ninvestu fit-teknoloġiji ambjentali eh, innovattivi rridu jkollna iktar dwar Ewropa Digitali u rridu nitalmu wkoll mill-lezzjonijiet illi eh, rajna qoddim għajnejna matul din il-kriżi minħabba li ndunajna kemm huwa ħażin li tkun dipendenti mill-value chains partikolari biss hekk kif aħna rajna f'dawn l-aħħar ftit xhur kemm batejna u naħseb li dak li aħna qegħdin nipproponu hija proposta mhux biss biex ten nerbu l-kriżi iżda biex nimmodernizzaw Eh, l-aspet soċjali tal-din il-politika li naraw verament illi l ewropa tkun b'saħħitha u lesta għal eh, dinja kif ħad tkun wara din il-kriżi tal-COVID-19. Jiena naħseb li hemm ċertu affarijiet li huma importanti ħafna li ngħidhom ukoll li huma marbutin mad-dejn u anke mar-riżorsi propri. Is-Sur Mojten, is-Sur Obrin, is-Sur Van Overveld nixtieq illi ngħidulkom ilkoll illi aħna xogħolna għamilnieh, għamilna analiżi tajba u bir-raqqa ta' riżorsi propji. Naturalment aħna xtaqna niddiskutu magħkom kif ukoll mal istati membri rridu wkoll illi il dħul mill-ETS illi ħajidħlu min-naħa tal-settur tal-avjazzjoni u tal-settur maritmu ħanużawhom biex aħna nagħmlu tajjeb għal kontribuzzjoni tal-MFF fil-ġejjini qegħdin ikkonsidraw ukoll taxxa għas-suq waħdini speċjalment minn naħa ta' dawk il-kumpaniji illi qegħdin jibbenefikaw ħafna mill-fatt li għandna suq waħdini kbir u li qed jaħdem tajjeb noqogħdu nosservaw ukoll l mod ta' kif eh, l-istati membri l-oħrajn u pajjiżi firmatarji tal-ftehim ta' Pariġi qegħdin jirrispettaw dawn il-regoli tal-patt ta' Pariġi u anke jista' jkunu noħorġu bit-taxxa bbażata fuq l-emissjonijiet tal-karbonju. Aħna wkoll nixtiequ illi jkollna ftehim globali mal-OECD jew nkella dan il-G20 eh, Iżda jekk din ma taħdimx tajjeb naħseb li nistgħu aħna navvanzaw u nimxu weħidna. Naħseb qegħdin nisqu wkoll aħna fuq eh, l-evażjoni tat-taxxa u l-prattiċi tat-taxxa li mhumiex ġusti u aħna verament qed niffukaw fuq hekk u għalina naħseb li l-eżekuzzjoni tajba tal-budget hija verament xi ħaġa li hija verament importanti f'dan il-kuntest. Biex inkun onest, naħseb li ma stajtx nifhem eżattament xrid jgħid kollega li kienet jikritikan minħabba li aħna ma konniex trasparenti, minħabba li aħna eh, adottajna f'nofsinhar dawn il-proposti u fissija sija aħna kellna l kulleċ tal-Kummissarji li kien hawnhekk. Il-Parlament Ewropew kien l-ewwel istituzzjoni fejn aħna ppreżentajna proposti tagħna ġifieri ma nafx ehm, kif tista' jdiru ma konniex trasparenti, il-President spjegat fid-dettal mod ta' kif aħna nixtiequ niksbu dan il-pjanu naħseb li rridu wkoll nirrispettaw l-iskrutinju, id-dritt ta' skrutinju parlamentari minħat tal-Parlament Ewropew dejjem ħajkun nirrispettaw anke fil-ġejjieni u aħna ħankunu qegħdin niddiskutu dan kollu flimkien anke fejn aħna ħajkonna bżonn ta' iktar konsultazzjoni. Ħajkun hemm bosta mistoqsijiet ukoll marbutin mal-għajnuna statali. Nixtieq ngħidulkom milli l kollega tiegħi Sinor Vestager verament hija magħrufa għal mod ta' kif tanalizza bir-reqqa kull applikazzjoni għal approvazzjoni ta' għajnuna statali u naħseb li f'dawn l-aħħar ftit xhur kellna verament eh, eh, sitwazzjonijiet ta' eċċezzjoni minħabba minħabba li aħna ridna nissiltu nagħmlu minn kollox biex nipproteġu x-xogħol ta' ħafna miċ-ċittadini tagħna u aħna hekk irridu eh, nagħmlu anke matul il-bqija tas-sena. U jekk tippermettu li nixtieq li nikkonkludi billi nappella l-kom u ngħidilkom aħna verament bħalissa ninsabu għaddej minn mument storiku importanti ħafna fejn aħna għandna bżonn li l-kol kemm aħna nuru li aħna lesti illi nuru li għandna e, irrida li immexxu b'mod tajjeb. Napprezzaw ħafna kieku l-appoġġ tal-Parlament Ewropew kif qal is-Sur Gonzales Pons iżda ħajkonna bżonn lajnuna tagħkom ukoll biex nikkonvinċu l bqija taċ ċittadini anke fil-pajjiżi il għalek jgħat għalhekk u eh, nitlobkom ukoll lilkom u anke l kunsill l-Istati Membri l nies li jaħdmu fil-livell lokali fuq livell nazzjonali fih dan il-gvernijiet ħalli naħdmu flimkien ħalli nieħdu deċiżjoni mara kem jista' jkun minħabba Għedin nitkellmu fuq eh, limiti massimi anke ta' rizorsi propri, iżda għandna bżonn li jkun hemm ratifikazzjoni pożittiva tal-Parlament parlamenti nazzjonali ġifieri għandna bżonn illi konna tmexxija eh, politika tajba ħalli tgħin l-Ewropa telep din il-kriżi u nħejju roħna anke għal fażi li jmiss. Ġifieri l-aħħar frażi min-naħa tiegħi hija di ejja nagħmlu dan l-isforz il-kol kemm aħna il-kol flimkien favur l-Unjoni Ewropea. Ejja nagħmlu dan l-isforz biex ngħinu l-ġenerazzjoni li jmiss u biex nuru li ċittadini tagħna li aħna nafu dak li għandna nagħmlu biex nelbu l-kriżi u nħejju ruħna għall-Ewropa tas-seklu 21. Grazzi ħafna. Grazzi Viċi President u biex nikkonkludu s-dibattitu għandna issa fisem il-Kunsill is-Sinjura Brinjeċ. Grazzi ħafna membri onorevoli nonet nixtieq ringrazzjakom għal dan id-dibattitu, nixtieq ngħidilkom milli ħanad il messaġġ tagħkom lill President tal-Kunsill u lit-tim tiegħu kif qedtilkom fil-bidu ta' dan id-dibattitu minnaħa tal-Kunsill aħna bdejna naħdmu fuq il-proposti tal-Kummissjoni ħalli nippruvaw nilqu ftehim ma kemm jista' jkun malajr. Hekk kif diġà semma l-bira fil-video conference ta' bejn il-Ministri tal-Affarijiet Barranin Ewropej, aħna diskutejna l-elementi li għandhom ikunu e, e, indirizzati ħalli bekk nibdew nagħtu mbuttatura l-qudiem lill-ekonomija Ewropea ħalli bekk nilqu dawn il-prioritajiet bħal konverġenza, flessibilità, inklusività, kif ukoll l-irkuprart u t-tisħiħ tas-suq waħdini, iktar reżiljenza u iktar awtonomija tal-Unjoni Ewropea fil-kuntest tal-isfidi ħanaffaċċaw l-qoddim. Għalhekk hemm bżonn li jkollna fondi biżżejjed Eh, biex iservuna anka għal matul ix-xhur li ġejjin. Din xi ħaġa importanti ħafna l-kredibilità Ewropea dawn id-diskussjonijiet ħajt komplew fil-jiem li ġejjin anka fuq il-livell tal-Kunsill. Nittamaw li l-pożizzjoni tal-Kunsill ħatkun tkun twassal għal konverġenza ħalli nkun nistgħu nilqu ftehim anke fuq il-budget li jmiss li żgur li ħajkun diskuss bir-reqqa minnaħat tal-Kunsill. Il-Kunsill ħajkollu bżonn eh, ċertu gwida wkoll Parlament Ewropew qed nara li jaqbel magħna fuq l-MFF li hemm bżonn li jkun adottat kemm jista' jkun malajr minħabba li dan ħajkollu riperkussjoni u effett qawwi fuq il-kumpaniji fuq iċ-ċittadini u fuq kulħadd. Aħna ħanibqgħu nisimgħu eh, birqa dak li qed tgħidu intom minħata l-Parlament iżda qegħdin inħejju ruħna wkoll għal MFF b'saħħitha ħalli bekk nagħtu tweġiba tajba wkoll għall-isfidi tal-ġejjin. Grazzi ħafna bekk eh, konkludina din id-diskussjoni il-minuti ta' din is-seduta ħassibuha ħassibuhom preżentati fil-bidu tal-plenarja li jmess biex tkunu għatoddati. Nista' nikkonkludi din is-seduta tal-plenarja issa. Grazzi nsalmilkom.